Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Abstimmungen. Mela naddu għal-votazzjonijiet. Die erste Abstimmung betrifft Mela, l-ewwel votazzjoni titratta rezoluzzjoni urġenti, sit gruppi, mozzjoni konġunta fuq il-kas ta' Rwanda, ngabire, għan blok dawk favur. Daw kontra, astenzjonijiet, għaddit. La bozzar rizolini li jmiss titratta Sudan, mozzjoni konġunta minn seba gruppi nivvotaw fuq paragraf oriġinali 6 imma emendorali. Mis-sur Svoboda, sur Svoboda jek joġbok. Grazie ħafna. Sur President, niproponi li nemendaw paragrafu 6 tal rizoluzzjoni sabiex fl-aħħar tal-paragrafu nżidu l-klim and especially concerning umbat nżidu l-erba ismijiet kif għandkom fil-lista ta' votazzjoni. Għandi tlet raġunijiet għalfejn